wara rofsenar tajjeb. Se nitkellem bl-Ispanjol, jekk intkom lesti. So the first point, um, approvazzjon del proyecto. Mela, napprovaw l-agenda tal-lum jekk ma tkomx oġġezzjoni, l-agenda hija aċċettata u ngħaddu naddu għattini punt mela il-minuti ta' u 3 ta' ottubru ta' 2019 dawn il-minuti ġew imqasma permezz tal-membri tal-pezz jekk m'hawnx oġġezzjonijiet il-minuti approvati wkoll. M'hawnx oġġezzjonijiet ngħaddu għat-tielet punt mela. Issa, punti tal-presidenza l-ewwel il-koordinaturi approvaw bil-miktub il-programm tal-presidenza riċerka annwali peti, riżultat ta' proċediment miktub fuq il-punti B tal-4 u l-5 ta' settembru kienu daw. Il-petizzjonijiet. Wieħed li ta' seba' tlieta six 2014-0504-2018-055-7-2018-064-9-2018

Imbas fuq il petizzjoni 420 2018 ħajkun hemm bżonn ta' informazzjoni ġdida mill-Kummissjoni Ewropea. 6-4-2018 ħajġu trattata fl-imkien ma' 4-5-2018 u fuq 0-8-2-7-2018 ħat intara ta' informazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea. 0 9 2018 ħat inkluża fil-aġenda li jmiss ġara darba nirċevu l tweġiba ta' Komissjoni Autoritajiet Spanjoli kompetenti tal-itra l indbattilom. Ok, perfect. Pues lo damos por comunicado este punto tercero y pasaríamos al punto... Tajja pues, naddu għal punt erba tal-agenda. Għanna bosta petizzjonijiet għawnek 676-2016 prezentata minn ċittadin Ġermaniż fuq il-politika monetarja unilaterali u antidemokratika adottata mill-ECB u petizzjoni 4-2-2017 prezentata minn Harald Bolsinger tan nazzjonalità Ġermaniża fuq ir-rispett mill-ECB tal- karta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea jekk m'iniex sejra żball għaw iż-żewġ petizzjonanti preżenti. Isra Slominski is-Sur Zlominski u s-Sur Bolsinger. Għalhekk, ħanaddi l-kelma lil kull wieħed mill-petizzjonanti għal ħames minuti. L-ewwel is-Sur Bolsinger nibdew. Merħba Sur Bolsinger għandek ħames minuti biex titkellem, grazzi. Okay, thank you very much, dear honorable members of the... Grazzi mela Inselmikom, sinjuri, u grazzi tal-li aċċettajtu din il-petizzjoni u anki eh, tal-illum ħatkun t-ġeġġidu fuq il-passi li jmiss. Inti din il-petizzjoni għamiltuha ma oħra 676 li ma tantx għandha x'taqsam, aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex nimmoralizzaw, aħna qed nitolbu biss għall-kuraġġ biex napplikaw il-valuri fuq l-istituzzjonijiet li għandhom l-istituzzjonijiet Ewropej kollha anki għall bank Ċentrali din hi l-problema mhix diffiċli biex tifhimha. Mhix qed taħdem però ma jimpurtax, il-problema faċli tifhimha għaliex ix-xogħol ewlieni tal-ECB ma ux qed jieħu konsiderazzjoni d-drittijiet fundamentali dan huwa japplika għal kriterji ta' eligibilità għal kollaterali assi oħrajn u ma jinkludux konformità mal-Karta Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali, ġifieri hemm vojt etiku fis-swieq finanzjarji għall valuri Ewropej. Kien hemm ħafna skens tal-ECB u rajtu ukoll mad data um, approvata internazzjonalment għamilt ħafna verifiki u dejjem kellna l-istess riżultat madwar 20% tal-lassi ehm, li jkunu marketable li huma eligibbli qegħdin f'kontroversi etiċi kbar li sibi qed allura tappoġġa kumpaniji li jmorru kontra drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea, ħaġa li timmina x-xogħol li tagħmel l-Unjoni Ewropea u l-valum ġifieri qed nitkellmu fuq huwa kbir madwar 14,000 biljun euro taffetwa ħafna s-suq ewlieni Ewropew u ċittadini Ewropej. Is-soluzzjoni hija waħda sempliċi dun inkludu konformità mal-Karta tal-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea mal-kriterji tal-eliġibilità li jista' jkollhom eh, l-assi tal-ECB. Hija idmir ta' l-ECB bħala istituzzjoni Ewropea li tirrispetta dawn id-drittijiet naraw f'artiklu 6 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea li għandha natura vinkolanti bla kundizzjonijiet u f'artiklu 51 tal-karta wkoll għandna din eh, natura vinkolanti għall-ECB wkoll. it-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea ma jagħtix l-indipendenza lill-Karta tad Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea hija kwistjoni li l-istituzzjoni Ewropej kollha jridu jirrispettuha u għalhekk dan ir-rispett tal-drittijiet eh, fundamentali mhux qiegħed imur kontra x-xogħol tal-ECB għalhekk ejja ngħinu li l-ECB li jkunu konformi ma' dawn il-valuri Ewropej. Jekk qegħdin tistennew it-tweġiba ta' Kummissjoni Ewropea, dik iraqaltina l-Kummissjoni mhix ma tistax tieħu azzjoni addizzjonali, ma nistax nifhimha di għaliex l-ebda istituzzjoni Ewropea hija indipendenti mid-drittijiet fundamentali u l-Kummissjoni għall-inqas tista' tagħti ċertu gwida, linji gwida tal- Uh, kif jiġu rispettati dawn id-drittijiet fundamentali u bil-fors kelli nitbissem meta rajt tweġiba tal-ICB ripetizzjoni meta tara tweġiba tal-ICB tara illi illi huma qed iħeġġu l-awtoritajiet politiċi biex jiddefinixxu um, standards biex jiġu implementati fix-xogħol ta' kuljum tagħhom u min huma l-entitajiet politiċi dan il-kumitat. Għalhekk aħna rridu li l-ECB tkun accountable l-politika tagħha. U l-ECB għandhom ikkunu konformi ma' dawn id-drittijiet u trid ukoll ta' tirrendi kont mal-Parlament ħaġa li qatt ma ġrat s'issa fl-istorja tal-Unjoni Ewropea u intom tistgħu tagħmlu li dan jiġri. Sempliċement tridu titolbu li l-ECB jagħtu rapport fuq il-konformità mad drittijiet Fundamentali fix-xogħol tagħhom. Għalhekk fil-qosor trattat tal-Lisbona jagħmel il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea bħala liġi applikabbli direttament fis-istituzzjonijiet Ewropej kollha u dan japplikaw kollha l-ECB allura t tweġiba tal-ECB però turi li qegħdin jistennew azzjoni politika biex isolvu din il-problema. U għalhekk jekk jogħġobkom Parlament Ewropew bħala il-gwardjan tal drittijiet fundamentali ħudu azzjoni għabbażat il-protezzjoni u konvinċu l-Kommissjoni u l-ICB biex jirrimedjaw l-ikbar żbal sistemiku li għandna fil-sistema ta' swieq finanzjarji Ewropej Staqa għalikom li jiġu deċiżi passi li jmiss aħna issa nafdaw fidejkom għad-deċiżjoni eh, li tieħdu. Grazzi. Grazzi ħafna.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 Nixtieq nirreferi għall-ittra ta' li nżbatet aktar minn din is-sena u naħseb li int għal-kollox dik titra ma tantx għandix inżid fil-verità. Il-petizzjoni għandha bażi komprensiva u minn ma kux qed niżaġġera jekk ngħid illi l-affarijiet jispjegaw ruħom waħedhom dina il-politika ta' rati ta' l-interessi tas sew hija hija negattiva. Nista' nirreferikom biss għall-ittra tal-10 ta' Ottubru 2019. Tistgħu tifhmux qed ngħid bil-Ġermaniż. Eħe, eh, mela, ħan nitkellem bil-Ġermanis, mela. It-tir tal-petizzjoni hija deċiżjoni falsa illi ħal l-ECB deċiżjonijiet mhux demokratiċi li ħal il-Bank Ċentrali u dina il- politika ta' li maċxijiet tagħhom mhix demokratika, mhix kostituzzjonali u maksur kbir ta' drittijiet kostituzzjonali tagħna. Dan imur kontra l-valuri bażiċi tagħna kostituzzjoni. Żewġ triljun euro. nefqu mill-ECB biex jinxtraw il-bonds mal-Ewropa kollha biex iżidu l-inflazzjoni fiż-żona euro u mem l-ebda raġuni għalfejn għandhom jagħmlu dan f'termini ta' politika monetarja jew kostituzzjonalità. Dan hu ksur kbir ta' drittijiet tal-bniedem għal ownership u għal valuri. Għax dan ix-xiri legali tal-bonds li għamel l-ECB mhumiex kostituzzjonali u laqas huma eh, tajbin anke f'termini ekonomiċi u monetarji. Hemm lista sħiħa wkoll ta' daw id-deċiżjonijiet kollha li instantik li ttieħdu wkoll mill-ECB fiż-żona Ewro. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija ġustifikata Riżultat ta' daw il deċizjonijiet u azzjonijiet mill-ECB iċ-ċittadini fil-Ġermanja batew ħafna, batew dan kbar. Dawn huma deċiżjonijiet folot u perikolużi wkoll. Anzi, skużawni għaff il-paġna ħażina jgħid il-kellim. Naħseb bil dan jikser id-dritt tan-nies. U din hija problema kbira, speċjalment għax aħna ngħixu fi stati demokratiċi. Is-sitwazzjoni hija dik u naħseb illi l-azzjonijiet tal-ECB kienu taħsara kbira xaġa hemm bżonn li ssir. għax dan mhuwiex skont il-kostituzzjonijiet tal-pajjiżi tagħna drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk dawn huma deċiżjonijiet mhux kostituzzjonali nerġa' ngħid u intom tridu tieħdu miżuri immedjati biex l-ECB ma jibqax miexi f'din it-triq. Deċiżjonijiet negattivi ħafna li ttieħdu mill-bank f'termini tal-politika tal-interessi. Din titiqafaw. Għaliex qed toħloq problemi kbar. u qed taffettwa wkoll l-assi tan-nies Ġermaniżi, problema kbira din. Dawn id-deċiżjonijiet qegħdin joħolqu problemi kbar. U aħna nitolbu solbu saħan setra kumpens mill-ECB. Għax kien hemm il-spiċċa kellu jiddejjen. Ġifieri hawnhekk għandna periklu kbir. u l-ECB qed joħolqilna problemi għandhom responsabilità kbira huma fir-rigward tagħna. rajt id-dokument, ħanara daqxej, il-Sinjura President interrompi. Għat interp. Dina petizzjoni differenti minn tijaj. Eso lo decide la Presidencia pero għal xinjer Slomis. Dak taraħ il-presidenza. Imma Tiġa tkellim ta' 6 minuti u nofs ġifri jekk jogħġbok għala petizzjonant. Ok. Għala tajjeb. Le mos terminato abruptamente. Pues ahora sería el momento de la Mela, issa l-Kummissjoni Ewropea sur Matteo Salto. Uh, I, will, I will speak in English. Um, so thank you for Bl-Ingliż, grazzi l żewġ petizzjonanti u grazzi lilkom tal-istudentuna dawn huma żewġ petizzjoni differenti. Ħanibda bit-tieni waħda l forsi. 0676. Il-fatt iġġiet meta mqabbel mal-aħħar darba li smajna il-petizzjonanti hija itra tal-petizzjonanti 18 ta' Ottubru ta' din is-sena. Tiġġa ta' taqsira tagħha Aħna nħossu li l-konklużjoni tagħna ma tinbidilx fuq din il-bażla din it-tramma din hija petizzjoni li għandha tiġi indirizzata lill ecb L-unika fatt li nixtiequ nsemmu huwa li fil-frattemp il-Qorti tal-Ġustizzja ħadet ukoll deċiżjoni fejn ġie deċiż illi il-Public Sector Purchase Program kien Eh, f'konformità ma' trattati, ġifiq dik il-petizzjoni dan huwa l-unika fatt ġdid. U għalhekk il-pożizzjoni ta' kummissjoni ma tinbidilx. L-ewwel petizzjoni issa. 0 ta' 2017 Grazzi għal darbora da' prezentazzjoni. Naqblu li l-istituzzjonijiet Ewropej kollha huma marbuta mal-Karta tad Drittijiet Fundamentali. Dan kollu joħroġ minn prinċipju ġenerali tal-liġi illi l-implementazzjoni tal-karta ma tistax tibdel il-kompetenzi għal kif huma fit-trattati. Di petizzjoni tiġi indirizzata wkoll li sibi e mhix ta' kummissjoni. Kemm nikkonfermaw din il-ħaġa ġifieri għaliex il-politika tal-credit operations hija proċedura monetarja u definita fi protokoll numru 4 tat trattati. U għalhekk inħossu li l-Kummissjoni ma tistax mhux bastar tintervjeni. Grazzi ħafna. Issa, koordinaturi kieġobkom. Signora Kirton. Aha, nitkellem jien. Naqbel mal-petizzjonant is-Sur Bolsinger. Dawn huma żewġ petizzjonijiet differenti ħafna. Naf qegħdin fuq l-istess punt fuq l agenda imma jridu nitkellmu fuqhom separatament Fil-Parlament Ewropew hemm dibattitu kbir għaddej fuq il-politika monetarja tal-ECB u dan huwa dibattitu li jsir primarjament fil-Kumitat tal-Affarijiet eh, Ekonomiċi u Monetarji u f'dialogu strutturat ma' l-ECB fi skambji regolari. Għalhekk naħseb illi Tajjeb li dawn il-petizzjonijiet jekk għadna ma batnihom xillikon nibatuhom lil dan il-kumitat ħalli jiddiskutuhom huma. Għanna kif pożizzjonijiet inbidel daqsxejn, kwistjoni ġettijiet fundamentali u konformità tal-ġettijiet fundamentali hija kwistjoni interessanti fija nfissa. għaliex din il-karta trid tiġi rispettata mill-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea anke mill-ECB. U f'kumitati differenti meta titkellimna fuq pereżempju l-IB u l-kriterji li jużaw hemmhekk hemm dibattitu għaddej fuq kif inti tiżgura l kompatibilità mal-valuri Ewropej. U l-istituzzjonijiet bankarji differenti Tajjeb li anke forsi aħna nibatu l-petizzjoni. li president il-ġdid tal-ICB imma nżommu petizzjoni ta' drittijiet fundamentali miftuħa x'din hija parti minn diskussjoni li tibqa' għaddejja fil-kumitat ikon fil-ġejjieni. U forsi din il-petizzjoni għalhekk tiġi diskussa iktar hemmhekk. Issa fuq it-tweġiba ta' kummissjoni Il-punt fundamentali tal-ewwel petizzjoni 676 fuq in-nuqqas ta' kostituzzjonalità fil-politika monetarja tal-ECB ġiet risolta mill-ECJ. Jekk dan huwa l każ allura l-elementi fondamentali tal-petizzjoni ġiet indirizzata għalhekk nipproponi li nagħlqu dik il-petizzjoni. Għalhekk nissuġġerixxi affarijiet differenti għaż żewġ petizzjonijiet. Surjar. Grazzi. Ħares kellha fuq żewġ petizzjonijiet mod separat. Jekk fimt sew, li mi petizzjoni eżattament li xtaqt tiftaħ u li ma xtaqt tagħlaq Ma fimtekx. Ma sabba ta' mħiġ differenza, ta' mħiġ differenza. Jtiġu trattati separatament għax huma faj differenti. Ħanibda bl għal waħda mela ta' Sur Singer. Di kwestjoni politika sensittiva, interessanti u kif intqal ukoll. L-ICB għandha jirċievu dawn il kummenti u anke l-kumitat responsabbli. fil-kustjoni finanzjarji dejjem toqgħod tivverifika x'qed jiġri. U meta jkollok programmi tax xiri tal-bond se tara eżattament x'qed jiġri ġifieri dan huwa dibattit importanti ħafna. u għandha tkun xi ħaġa li fit-tul. Din petizzjoni nħossi li għandha tibqa' miftuħa u ninvolvu l-kumitat responsabbli. U ngħidu illi din petizzjoni tittadjan li sibiju għal inqas ġbdulhom l-attenzjoni għaliha. Manda żoba miftuħa, ċini petizzjoni issa. Importanti wkoll di wieħed sitta wieħed. il kummissjoni għandha raġun il-qorti qalet li dak li qed jiġri kostituzzjonali ġifieri jista' jkun hemm opinjoni differenti fuq dak li qed jagħmel l-ICB imma tinsab fil-mandat tagħha għalhekk dik il-petizzjoni kif kien għalaqala u petizzjoni ħalli miftuħa Ġifiri dik li għandax taqsam ma' dritt fundamentali. U minħabba l-ġurisprudenza li għandna fuq it-tini eh, kwestjoni nagħlaq dik il-petizzjoni kif. Grazzi Signora Muller. Ja, ich möchte sprechen im Namen unseres Korit. Jiena qed titkellem fisem il-koordinatur tagħna għax ma jistax ikun prezenti u għallum. U jiena naqbel ma' Sur Jar u mal-kollega SND. Jena kif fimt huwa li aħna konna binna illi nżommu il-petizzjoni 0429 miftuħa u għal il kumitat responsabbli għal dawn il-kwistjonijiet. U najdu kol lill-ECB illi id-drittijiet fundamentali għat iridu jiġu rispettati. bat fuq it tini petizzjoni. Nifhem għaliex dina ħarġet din il-petizzjoni għax ħafna faddala huma irrabjati imħabba li kien hemm ħafna telf imħabba il-rata tal-imax attuali. Però hemm il-deċiżjoni tal-qorti tal-ġustizzja umħabba fek naħseb li nistgħu nagħlqu din il-petizzjoni u nittama l nkunu nistaw nsibu maġġoranza fuq dawn id-deċiżjonijiet. Grazzi. Issa l petizjonanti għandhom żewġ minuti biex jirrispondu. Sur Bollinger l-ewwel? Il-mistoqsija? Issa għandek żewġ minuti biex tala biex tala. Nina ma nixtieqx nagħlaq il petizjoni I know, no, to close the discussion biex tala din id-diskussjoni, mux biex tala il-petizjoni. Uh, eh, natik il-mikrofonu għal żewġ minuti. Jena kontent nisma dawn il-klim importanti għax jorini li jidkom fil-parlament, verament jidkom il-gwardjani ta' drittijiet fundamentali, unħares nħares qoddim eh, lejn il-passi li jmiss. U ma nafx Christine Lagarde x'tista tagħmel u x'kieku tixtirrispondi rispondi jekk jiena nista' ngħin eh, għajduli. Ok, thank you very much. And now... Grazie ħafna. Issa Sur Slominski. Zewx minuti Sur Slominski. So, dann äh, kann ich noch was hinzufügen. Tajjeb, jena nista' nżid xi ħaġa ma dak li għat qabel. Aħna għaddejna mill-proċedura tal-petizzjonijiet, il-kwestjoni hija il-Bank Ċentrali mhijiex indipendenti meta tieħu deċiżjonijiet fuq iż-żona euro, għaliex hija eh, segwi l-interessi tagħha. U dawn qed imorru kontra il- il-poplu, il-politika tal-imax huma punitivi kif ġew applikati fl-Unjoni fl-Euro. U dawn li maxiet edin joħol uħsara l-lassi tal-poplu, tal-persuni, ħafna nis edin jitilfu l-propieta. U l-punt hawnhekk u illi dinja politika inkostituzzjonali u illegali u għeda ta' tagħmel li l unjoni Europea kolla kemmi. U dana jemħabba fejn kiena nishti nitkellem fuq il-kwistjoni kolla kemmi, il din il-politika fl-ECB hija ksur ta' drittijiet fundamentali u jantħil fil-assi tal-persuni individuali u anki fil-pensjonijiet għanda u koll effett fuq il-pensjonijiet u koll. Kienem ħagħoħra u koll eh, illi ġitni f'moħħi niprofa nsiba bessa fil-dokument eh, u kelli punt li huwa importanti ħafna u deċiżiv fl-opinjoni tiegħi. U allura se sem fitxu hawnhekk karaħ. Mela, il-politika tal-ECB edha tikser id-drittijiet l-iktar fundamentali tal-Unjoni Ewropea fl-opinjoni tiegħi. U dan qed jiġri permezz tal-azzjonijiet illi qed tieħu illi qed jimxu kontra l karta tad Drittijiet Fundamentali. Jiena naħseb illi xiri ta' dawn it-titoli li eh, xtarat li sibi meta wieħed iqis id-dimensjoni ta' dawn it-transazzjonijiet kellhom effett negattiv fuq l-iżvilupp ulterjuri tal-Unjoni Ewropea. Il-kellim jiġi interrott u il-President tajdlu li jrid jalaq. Eh, eh, il-kellim qed jitloba tirrepeti? 10 sekondi oħra. allura nħoss li din il-petizzjoni għanna tiġi użata biex nibdew proċess politiku fil-Parlament Ewropew biex nobligaw illi sibi tbiddel il-politika tagħha. Jiena naħseb illi dana bekk jista' jgħin lill-ċittadini. Dana kien l-għan tal-petizzjoni tiegħi. Grazie ħafna. Wara li smajna żewġ petizzjonanti u l-Kummissjoni u l-Koordinaturi u l-Membri ta' gruppi parlamentari differenti, aħna niproponu li il-petizzjoni um, 676 ta' Sur Slovinski anke fid data tweġiba tal-Kummissjoni. Tuni sekonda. li l-Kummissjoni wieġbet bosta drabi ma sax toħod miżżuri fuq għaliex il-protezzjoni tratta kwistjonijiet politiċi fejn li siġej ħadda deċiżjoni u li sibi qed eh, jeżerċita l-indipendenza li tagħtu liġi nissuġġerixxu l petizzjonant biex jidderiġi petizzjoni tiegħu li l ecb u l-Bundestag Ġermaniża u għalhekk din petizzjoni ngħalquha fuq it-tieni petizzjoni 429-2017 ta' Sur Harald Bolsinger ħanħalluha miftuħa wara l-ispera kummissjoni u l-koordinaturi u fid-dawl ta' li l-ICB għandu president ġdid. Allura nħalwa miftuħa nibatu il-rapport eh, ukoll lil kumitat tal-affarijiet ekonomiċi biex jitolbu anki li l-ECB sabiex iżidu t trasparenza tal-politika monetarja eh, tiegħi jibatu wkoll l-informazzjoni lill-petizzjonant ħanżommuha miftuħa u nibatu mill-ġdid ittra lill-ECB. Nibatulhom it-talba tal-petizzjonant wara li smajna wkoll il- koordinaturi u fid-dawl tal-fatt li għandna president ġdid tal-ECB u dawk kunu d deċiżjonijiet fuq dawn il-punt. Grazzi lill petizzjonanti talli ġejtu hawnhekk illejla. Ngħaddu issa għal punt 5. Petizzjoni ppreżentata minn Alberto Aran Santander internazzjonalità Spanjola fuq il-prattiċi bankarja tal-ECB. Il-petizzjoni hija wieħed sitta wieħed tal-2017. Għandna l petizzjoni hawnhekk u għalhekk nilqawk magħna. Grazzi ħafna, grazzi tal-li għattatu din il-voċi li ċittadini. Aħna l-ewwel darba li ġejna hawnhekk għattuna li ma tantx għandna possibiltajiet biex il-proposta tagħna issir realtà. Aħna llum qegħdin hawnhekk b'ħafna iktar saħħa darba li għaddi ġejna waħedna bla poċ, eh, bla kondizjonijiet ta' xelluk. Issa għandna ir-rappreżentanti tal-komunità balanzjana ħbib tagħna li huma f'kuntatt mal-familji wkoll li qed jaffettwaw din li qed taffettwahom din il-kriżi, il-patriotti daw ta' pajjiżi aħna pprovajna nifmu il- L-azzjonijiet tal-ECB rajna regolamenti kollha li stajna l-kostituzzjonijiet eh, fuq il-fondi biex nippruvaw nifhmu x'qed jiġri kif dawn Sinjura petizzjonanti se titkellem naqra iktar bil-mod għax l-interpreti mhumiex qegħdin nilaħqu miegħek jekk jogħġbok. Skużawni, skużawni. Mela minna kampanja kbira ħna ta' informazzjoni li l istituzzjonijiet pubbliċi, mozzjonijiet lil konsilli lokali. U l-partiti politiċi wkoll kien hemm aħna li qed naraw stramba li l-partiti kollha eh, politiċi laqas għazin jikkonsidraw kif Eh, ksur daqstan kbir qiegħed jaffettwa lil daw iċ-ċittadini tagħhom li jivvotawlhom. U kif affarijiet bħal dawn ma jiġux indirizzati mill-qrati, kif għedna kienu ħafna l-azzjonijiet. Barcellona, Madrid, Sevilla, Alicante ġew affettwati u kien hemm ukoll proposti u emendi mill gruppi politiċi kollha. Daw il-gruppi kollha li qegħdin jiġġieldu rajna kif dan ix-xogħol fil-verità mhux qed ikollu l-effett illi xtaqgħu ċ-ċittadini. Walek ħdamna aħna biex nippruvaw nibdlu liġijiet li kien hemm bżonn biex it-talba tagħna tkoll iktar effettività quddiem il-qrati. Estremadura fil-fatt obbligaw il banek jituhom l-informazzjoni li aħna batnilhom u anki mbagħad ġara l-istess ħaġa Valencia fil-komunità Balenzjana. Da kollu ġi għadda b'unanimità u għalhekk il-komunità Balenzjana tagħti rapport fuq dawn il- kwistjonijiet relatati mal loans. Aħna li ridna huwa li nkunu nafu Flima fonda qiegħda tintuża din l-ipoteka. L-informazzjoni li għandu bżonn jingħata l konsumatur Meta tfassal il- Regolament 2408 tal- l-Unjoni Ewropea aħna l-avukati u l-gruppi ġifiri ressaqna il-mistoqsijiet tagħna anke qudiem il-qrati u ma tul l-ewwel tieni trimestru tal-2019 kellna 15 elf u 200 ċertifikati anki mill Ministeru tal-Housing kien hemm djar djar u ipoteki fuq id-djar illi kienu effettwati. Dan huwa kollu qed imur kontra l protezzjoni tal-konsumaturi li skont il-Kostituzzjoni Spanjola għandhom jiġu mħarsa. Il-Bank ta' Spanja għaltinna dan li ġej fil-loans il-bank iħalli li titular tal-loan jibqa titular tal-self li il-bank ikun dak illi il-bank ma jibqax l-akkreditur imma jsir il-ġestjonarju. 25 ta' settembru kien hemm l-ewwel l-ewwel darba intervent f'kartistiċi bħal dan u il-Ministeru Fiskali u l-Prosekutur ippruvaw jinvestigaw il-loans ipotekarji. Jiġifieri issa dan qed għazetina naqra tama il-fatt li għal-inqas hemm kuxjenza ta' kif dawn il-loans qed joħolqu l-problemi liċ ċittadini anke biex jitħallsu. U għalhekk l-entitajiet ta' kredikus u l-lom sistemiċi jridu jkunu dejjem f'konformi mar rekwiżiti biex ikun hemm stabilità. Jekk irnexxina l-investimenti kemm tal-ECB kif ukoll ta' operaturi istituzzjonali oħrajn jista' jkollhom jistgħu jissarfu f'eluf ta' litiġi quddiem il-qorti. Aħna irridu illi jkun hemm trasparenza u ma jkunx xem mux mux il-politiċi li jispiċċaw jagħtu parata u jħallu li dawn il li leali jisaxħu. Grazzi ħafna. Naddu issa assur Marko la Marka mill-Kummissjoni. Son un unico petizjonario, no? No. Petizjonant wieħed u xek. Petizzjoni waħda u xek wieħed sitta wieħed tal-2017 ħames minuti ġifieri jekk tidu titkellmu tnejn. Kalkom taqsmu l-ħin. Imma peress li warra ħajkun hemm il-possibilità li tikkonkludi, forsi jista' jikkonkludi s-sinjur mbagħad. Toġbok hekk mela nagħmlu. Mela jana għaddu l-kelma sa l-sur Marco Lamarca. Muchas gracias, signora Presidenta. Uh, well, um, I'll speak English. Għan itkellem bl-Inglis. Ek ma importax. Jina smajt b'interess kbir il-prezentazzjoni li saret u nirringrazzja l-petizjonant. Għaliex fil-fatt il-kwistjoni ma, ma taqax taħt il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, hija liġi ċivili pura din. U dana ifisser illi huma l-autoritajiet nazzjonali illi jileġislaw fuq din il-kwistjoni. Il-autorità nazjonali pura, il-Bank ta' Spanja u l-Ministeru, infatti, għalu illi l-ipoteka taddi um, ma' dakilli ma' dak illi ma' l-akwirent. Il-liġi tal-Unjoni Ewropea ma tkoprix dawn l-aspetti u flimkien mal-trasferiment ta' dejn ikun hemm anki trasferiment tal-data personali, allora il-GDPR ukoll irid jiġi informati. Jekk id-data tiġi anonimizzata, allora f'dan il-każ id-debitur memx għalfejn jiġi informat għax ma jiġux trasferiti id-data. L-uniku appell leġislativ illi nista' nati huwa il-direttiva fuq il-kreditu li għaddejja bħalissa u b'din ir-reviżjoni nistgħu nestendu l-ambitu ta' leġislazzjoni però għad irid jiġi eżaminat il-każ u eh, irid tkun ħaġa rilevanti għal protezzjoni tal-konsumaturi. Sir Peter Jara, gruppi parlamentari. Ich soll sagen, die Antwort der Kommission ist ja... Il-risposta il eh, tal-Kommissjoni hija eh, stramba unek għax aħna nixtiequ li naraw l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea, però din istoria partikolari titħol taħt il-mandat tal-autoritajiet eh, nazjonali u l-ipoteki ma jitħlux taħt il-liġi Ewropea. Però fl-aħħar sentenza u metta u koll illi meta jkolli ipoteka mill-banka irrit inkun naf minn huma l-persuni mill-parti l-oħra u ma min qed nagħmel transizjoni U dinna e, e, interessanti, il-politika tibda bir-realtà, inħarsu lejn is-sitwazzjoni attwali. E, Id-dejta għandha tiġi anonimizzata, però fl-istess ħin irid inkun naf jiena ma' minn qed nittratta. U allura dawn il- e, ipoteki huma securitized u l-persuni għasigunu jafmu minn qed jittrattaw Però huwa interessanti anki naraw il-Kummissjoni li nistaw nanalizzawa fuq livell Ewropew u nikkonsidraw id-direttiva fuq l-ipoteki. U dina nistaw forsi nibatu għal komitat kompetenti, ma forsi nistaw namlu ħaġa aħna hawnhekk. Forsi aħna nistaw nitolbu l-kumitat biex jagħmlu reviżjoni tal-regolament fuq l-ipoteki. Għanna situazzjoni però x'nistgħu nagħmlu fil-futur. Ma nistawx ngħidu l-petizjonanti li ma nistgħux nejnu għax dan huwa mandat tal-Istati Nazzjonali. Din il-problema rajnija wkoll meta per eżempju l-persuna li għandu l-ipoteka tijak jitbiddel u għasinkunu nafu minnu l-bank. Fis-situazzjoni attuali ma nistawx natu assistenza, pero nistaw nitolbu l-komitat kompetenti biex jaraw ma jistawx xi ħaġa huma. U joħor u u, u, u jaslu situazzjoni differenti fuq livell Ewropew minnaħa wahda, interessanti li najdu minnaħa wahda, eh, eh, irridu narqu il-petizjoni, pero minnaħa l-oħra nistaw naddu xaħġa l-komitat kompetenti, allora dan jfisser li nistaw namlu xaħġa fuq livell ta' l-Ewropew, ma nistawx ikonna il-persuni għawnek li jistaħbe wara il-leġijiet fuq il-protezzjoni ta' data. Il-situazzjoni hija kif inni ma nistgħu nbidlu xejn illum, però nistgħu nagħmlu anke tentattiv biex inbidluha. Jekk jiena fimt so, kummissjoni u għall-inqas għandha possibilità, viżjoni ta' possibilità biex titbiddel il-situazzjoni. Signora Kerton, jiena nista' naqbel ma' dak li għal Peter, anki jekk ma naqbilx ma' rakkomandazzjonijiet li għamel. Però nista' nibda billi ngħid illi inħoss illi kienet ħaġa stramba non nisimaw l-risposta tal-Kummissjoni li issa għaddew 12 sena mill-krizi finanzjarja globali li kienet ibbażata fuq il-sekuritizzazzjoni tal-ipoteki. U minnaħa l-oħra il-Kummissjoni qiegħda tajti li hija kompetenza nazzjonali u forsi nistgħu nikkon nistgħu nikkonsidraw taħt il-protezzjoni tal-konsumaturi li għandhom x'jaqsmu mal-ipoteki hija din il-kwistjoni ma kienieċ fil-ċentru tal-revizjoni tal-regolament fuq l-ipoteki. Meta wieħed is anki l-impatt li dawn il-prodotti riskjużi u is-sekuratizzazzjoni e, e, e, kella impatt kbir fuq miljuni ta' persuni fl-Europa, anki mad-dinja kollha u hemm anki kwistjoni iktar wisajn fuq il-protezzjoni tal-konsumatur fuq il-leġislazzjoni tal-ipoteki eh, aħna f'ħafna mill-mandati preċedenti kellna anki kellna anki petizzjonijiet minn Bulgarija fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi, hemm ħafna kwistjonijiet f'ħafna stati membri u jekk hemm attualment reviżjoni tal- Ehm, leġizlazzjoni tal-protezzjoni tal-ipoteki, forsi bħala komitat aħna rridu eh, noħor naraw kif aħna naħsbuha fuq dawn il-kwistjonijiet li rigwardaw stati membri differenti fuq il-żona fuq il-qasam kollu u nizguraw illi eh, issir titjib tal leġizlazzjoni Ewropea biex tirrispondi għat ħassib ta' ċittadini. Jiena nista' ngħid illi ili membru tal-petizzjonijiet ħames snin u minn dejjem kena situazzjonijiet fi Spanja fil-plenarja kena rizoluzzjoni fuq il-ipoteki spanjoli f'dawn naħar ħames snin e, kienet e, ħaġa e, sabiħa li nisimaw aġġornament mill-petizjonanti fuq l-attivitajiet nazjonali għaddejjin bħalissa fi Spanja għal daqstant jena nishtiq nirringrazzjom l petizjonanti fuq dan l-aġġornament ta' xi ħaġa tajba li wieħed jisma' anki aħbar tajba fil-kumitat u rridu narfuh dan din hija storja li għadna ma għadha ma spiċċaċ, irridu nżommu l-petizzjoni miftuħa u fara kumitat għandna nikkonsidraw ukoll jekk eh, għandix nużaw il-kapaċità tagħna ta' riċerka biex eh, nitolbu rapport fuq il-protezzjoni tal-konsumatur l-ipoteki biex naraw il-petizzjonijiet li għanna differenti mill-istati membri eh, differenti u kif dan it-ħassib jista' jgħin għal biex tittajjeb il-leġislazzjoni Ewropea. Forsi din nistgħu nagħmluha eh, fil-laqa tal-koordinaturi. Parlamentari. La mawx iktar minn qed jitlob il-kelma ngħaddi l-kelma sur żewġ minuti. Grazzi ħafna u skużawni illi qed nestendi fuq dan is-suġġett qed nitkellem iktar fit-tul, imma xtaqt nfakkar li kommissjoni li l-petizzjoni hija bbażata fuq l-akkwist mill-ECB ta' dawn il-fondi speċjalment ta' dawn it-titli u għalhekk aħna ressaqna dan il din il-petizzjoni nixtiequ nagħmlu l-importanti li l att kapitali huwa reat fl-Unjoni Ewropea l li sibi qed jitlieħu miżuri biex jikopja mal l-entitajiet nazzjonali biex dan isir apparti minn hekk hemm reati oħra li qegħdin fil-ġestjoni ta' kumpaniji kbar u l sibi jieħu miżuri biex ukoll jikkollabora mal-awtoritajiet nazzjonali fil-qafas ukoll tal liġi Ewropea fil-littra tas Sur Kirjes Nobles li tresqet quddiem dan il-Kumitat fil-2018 ir-regolament huwa bbażat fuq regolamenti preċedenti bħal ta' li ju 2013 politika li għandha x'taqsam mas-superviżjoni prudenzjali tal-entitajiet ta' kreditu li f'punta ta' xtejt li l-ECB jrid jikkoopera fis-sħiħ skont dak li huwa xieraq mal-entitajiet nazzjonali huma kompetenti biex jaċċertaw livell li ta' ħarsien tal-konsumatur il-ġida kontra l ħasil tal-flus. Kien hemm sentenzi fil-rati illi in-nuqqas dan in-nuqqas minħata li sibi waslet għal nuqqas ta' protezzjoni għaċ-ċittadini. dan kien dawn id-deċiżjoni kienu possibbli sa il-kollettivi daw il-gruppi li naqadna. Il-fattu illi biex naċċertaw li jkun hemm dan ir-reat aħna qed noqogħdu nfittxu. Sura Ranza, jekk jogħġbok tkellem naqra iktar bil-mod għax l-interpreti ma jistgħux ilaħqu. Ħantik 20 sekonda iktar imma bil-mod. Mela, iż-żewġ ittri li batatilna l-Kommissjoni jitkellmu fuq l-aspett ta' konfidenzjalità tal-bank u s-sigriet tal-banek imma aħna fl-opinjoni tagħna ma naqdu nitolbu l-ebda dejta mill-ebda tal-ebda investitur jew dejta personali xejn aħna qed nitolbu biss u dan huwa li rajna stramp allura fit-tweġiba illi fir-regolament tal-Bank Ċentrali Ewropew għandna l formuli biex il-banek li jinvesti fihom jinformaw kreditu bi kreditu fuq it-titolizzazzjoni li huma jkunu xtraw li jkunu għamlu u fuq fl-2016 fil-kapitlu 3 għandna il-regolamentazzazzjoni tar reġistru u entitajiet illi irridu jirrispettaw il-mandati u l-obbligi u dan huwa propju regolament illi jitolbu. Il-regolament 648 u fil konsiderazzjoni 870 jgħid illi l-autoritajiet kompetenti u l-organizzazzjonijiet u persuni fiżiċi distinti mill-awtoritajiet kompetenti li jirċievu informazzjoni konfidenzjali jridu jeżerċitaw dawn l-obbligi. Però dan l-entitajiet li jieħdu ħsieb li jindirizzaw eh, l-amministrazzjoni ħażina jridu xorta jkunu jistgħu jaqdu il-kompeti tagħhom jiġġoda jagħmlu xogħolhom u l-verifiki tagħhom u għalhekk. Irid ikun l-imħalfin nazzjonali li jridu iħarsu il- protezzjoni tal-konsumaturi. L-interpreti fil-kabini għadin jiddispraw għax għed titkellem vera malaj, vera għed taġġel. Jekk joġbok ikkonkludi f'ħames sekondi. Grazzi, sempliċiment xtaqt ngħid illi fl-aħħar regolament fuq it-titolizzazzjoni trasparenti kif jagħmlu kważi direttifikat l-Unjoni Ewropea għandna l għall artiklu 114 tat TFU fejn qed naraw bħalma għamlu petizzjonijiet oħrajn li ħarsu l konsumaturi u d-drittijiet fundamentali taċ ċittadini Ewropej xejn daqshekk. Skużani illi tkellimt fit-tul. Tinkwita xejn, grazzi ħafna. Wara li smajt il-petizzjonanti l kummissjoni u l-gruppi parlamentari, nixtieq issa l-IPP talab il-Kumitat Ekonomiku insaqsuhom imma dawn siġa kienu wieġbu li hija kompetenza tal-ECB ġim se nitolbu opinjoni oħra lill kumitat Ekonomiku imma il-koordinatur Sinjura Kirton talbet biex niddeċiedu fl-laqgħa tal-koordinaturi dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fil-qasam tal-loans. tal konsumaturi fil qasam tal lowns tal-mortgages biex naraw kif dawn l-ipoteki qed jiġu regolati kif qalet is-Sinjora Curtin u Sirjar kienna ħafna petizzjonijiet mhux biss minn Spanja quddiem din l kumitat imma minn pajjiżi oħra wkoll biex naraw eżattament x'mhux qed jaħdem u jekk hemm bżonn nimmodifikaw il-leġiżlazzjoni. U nitolbu wkoll nibatu itra lill-Ministeru tal-Ekonomija Spanjol sabiex jinformana dwar ir regolament il-ġdid li hemm fis-seħħ tal-ewwel ta' Jannar 2019 għabbażi tal-regolament tal-EP u l-Kunsil tal-2017 fuq it-titolizzazzjoni u biex ikollna titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u regolari u biex jispjegalna l-Ministeru eżattament x'jonqos sabiex jiġi applikat dak li qed jitolbna il-petizzjonanti. Sur Peter Yard tgħid xi ħaġa tajba din hija l-Presidenza daqt tipproponi. Ausschussvorsitzende gesagt hat. Ich wollte noch mal ergänzen. Äh, dak li għadha kifat, Signora Presidenta, u għaveru, jien ixtieq inżid xi ħaġa forsi nistgħu nitolbu nistaqsu l-Kommissjoni jekk għandhomx intenzjoni ibidlu jew jadattaw il-direttiva fuq l-ipoteki. U hemm eh, kommissjoni ġdida, opportunità ġdida u dak li fimt huwa illi eh, ħossu li direttiva miex perfetta. U l-inizjativa jgħat l kummissjoni u forsi tkun ħaġa tajba li tajdinna l-Kummissjoni Eh, eh, għal l di vista tagħhom. Din il kwestjoni ta' drittijiet fundamentali hija ħaġa kwestjoni. Il-Komissjoni għamlet anki sinjal illi jablu. Il-Komissjoni e, e, ċi titkellem? Aħna se nagħmlu reviżjoni tad direttiva għax hemm klawsola ta' reviżjoni fid-direttiva li niftħu mbagħad fuq argumenti oħrajn hija e, e, kwistjoni hija kwistjoni differenti. Tajjeb, mela għal darboħra nadu għal pepe u l-Kommissjoni proposta presidenza il nħallu petizzjoni miftuħa nipproponu li koordinaturi li studjaw protezzjoni ta' konsumaturi fi qasam ipotekarju Nitolbu mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet lill-Kummissjoni b'mod formali biex jikkunsidraw il-modifika u r riforma tal-regolament u direttiva tal-ipoteka u nibatu itra l-Ministeru tal-Ekonomija Spanjol sabiex informa l-Kumitat tal-Petizzjonijiet fuq dana ir regolament illi issemma vizavi id-direttiva ipotekarja. Grazzi lill petizzjonanti talli ġejtu hawnhekk għal fostna llejla. Mela ngħaddu issa l-punt li jmiss il-punt 6 tal-aġenda tal-lum il-petizzjoni 91-2013 preżentata minn Sur Serge Grass Franċiż f'isem ta' entita' fuq it trasparenza tal-Bank Ċentrali Ewropew. Mhux jataw, mhux hawn il-petizzjonant. Mela naddu l-kelma lil eh, Sur Matteo Salto. Uh, thank you. Uh... Grazie. Memx fatti ġodda fuq din il-petizzjoni mill-2014. Allora mandi ġejx nżid eh, hawnhekk fuq dan il-punt. Grazie. A koordinaturi forse Jew membri? għal-Komitat tal-Komitat Surjar, Signora Skilton. Nista, jina naħseb nista unnal u din il-petizjoni, xaħsbu l-kollegi. Jena ma nemminx li nista' nal però. pero mill-jider kienem ittra li intbat li l-ICB fl-2018 u ma nafux hekk kennex risposta. Iva, kienna risposta bħala komitat qed jgħidulna. Però ma m'hemm fi risposta li jista' wasalna għal iktar follow-up, allora f'dan il-każ naqbel li nistgħu nagħlqoha il-petizzjoni. Mela wara li smajt il-gruppi u l-kommissjoni ħanalqu il-petizzjoni. U ngħaddu għal punt 7. Wieħed seba' tnejn wieħed tal-2014 preżentata minn Takis Ħaddi Ġorġu Ċipriot fuq it-tipi ta' interess għolin ħafna illi qed jitolbu l-banek f'Ċipru u l-petizzjonant dan lanqas ma qiegħtaw għalhekk għal darb'oħra naddu l-kelma lis sur Marka l-Kummissjoni. Yes, thank you again. Grazzi għal darboħra. Fu il-risposta li in il-situazzjoni legali miex differenti u mandi lebda aġġornament. Però mill punto di vista ekonomiku nistaw naraw li minn min, min dil-petizjoni irrati tnaqsu li waslu issa fuq l-istess livell tal-Ġermanja biex namlu paragun. U il-dawnu ma' kwestjoniet li ragwardaw il-talba u risposta u anki e, e, jiddependi anki mill-NPLs, il-livell tal-kompetizjoni u fatturi oħrajn. Anki l-evaluazzjoni ta' riskju mm, li s-sir minnaħa tal-banek meta jamlu analizi ta' self u li dependu mill-istat tal-ekonomija u irridu najdu li minnaħa tal-komissjoni aħna minna dak li stajna peress li rati mumiex eh, ma jġux imposti bil-liġi. Eh, aħna namlu kull ma nistaw biex nżidu l-level tal-kompetizzjoni fl-istati membri u anki il-possibilità ta' ħlas tal eh, ta' min jisellef. E, u jider li dina kontribuit għal biex it tejje is-sitwazzjoni eh, u t-wasal għal livelli li ħafna ħjar mill-li kienet. Ich denke auch, die, die Antwort der Kommission ist äh, ausreichend. Ich habe seinerzeit, gab es das... E, risposta għal Kommission hija suffiċenti, nifmuha. għana il-bank ta' investiment u li eh, l-negozji zar biex tiżgur li kuna miktar kompetizjoni fl-Unjoni Ewropea u batem il-rata ta' interess li kienet bejn 2% u l-15% u l komissjoni eh, rispondiet li rajna xinu ma' rizultati tal kompetizjoni u naħseb illi ċipru huwa il-pajis li qed nitkellmu fuq u din hija kwistjoni li hija fil-fidejn ċipru. Din hija petizzjoni li naħseb li rridu nagħlqu għax ma nistgħux verament ngħinu lill petizzjonanti jekk hemm diffikultajiet wieħed irid japplika għal awtoritajiet nazzjonali, ma nafx hekk hemm xi kumitat tal-petizzjonijiet jew ombudsman f'Ċipru. Emma eh, nistaw najdu li l-Kommissjoni kella eh, suċċess eh, fl-azzjoni tagħha għax il-sitwazzjoni tal-imax innormalizzat. Mela wara li smajna l-Kommissjoni u l-gruppi u l-rajna il-petizzjoni nal-qua, nal-qua il-petizzjoni, xtaħsbu. Perfetto pues será por cerrada. Pasaríamos. Nalqu għamela. Naddu għal-punt li jmiss. Dissa 4-2018 Oliver Murphy, Britanniku fissem il-ġovenes Ewropees Federalista fuq istwaqif ta' politika fiskali Ewropea Komuni. Il-petizjoni tlaqas mhux hawn naħseb allura kelba l-kelma lis-Sinjura Luċija Pjana l-Kummissjoni. Muchas gracias. Uh, thank you. I will uh, speak in English. Għan nitkellem bl-Inglis, grazzi. Nirringrazzja l-President u anki l-membri, il-Kummissjoni qed tara li din il-petizzjoni tagħmel sens imħa ħafna eh, raġunijiet eh, ekonomiċi u għalhekk il-Kummissjoni il kummissjoni qed tippropona ħad tipproponi regolament ġifiri li European Investment Stabilization Function u l-inizjattiva mbdiet anki fl-isfond tal-budget imma imħabba rekomendazzjonijiet u l-opinjonijiet tal-aħħar palissa ma l-affarijiet mhux qed tant qed jimxu l qudiem fil-Kunsill kif kieku jixtiequ il-deputati u anki l petizzjonarji Ġifiri, e, mhux se jkun hemm flus għal din il-budget għal dan. E, problemi ta' stabilizzazzjoni u riformi għal-jom mux se jkun hemm fondi il-diskussjoni fuq dan is-suġġett fil-Kunsil qatt beda fil ma bdiet fil-fatt għax kważi sar tabu s l-istabilizzazzjoni bejn għal xi stati membri. U għal stant għax xogħol qegħdin e, qed nagħmluh imma l-ostakoli hemm qegħdin fil-Kunsill. Grazzi, grazzi ħafna. Il-koordinaturi issa. Sur Mario Fore. Iva, grazzi, President. Insellem il-kollegi u anke il-petizjonanti. Jiena bħala parti mill-Moviment 5 Stelle u anki pala persuna eletta tal-poplu Taljan ma jistax ikun li il-politika fiskali komuni għal kulħadd nibqgħu ma nirrifjutawhom. Anki mit-Trattat ta' Ruma eh, l-lawn eh, qed naraw li bżonn nirriflettu ħafna u mhux jiġifieri noqogħdu nilabu hawnhekk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 naraw fil-qasam tal-Eurozona li dejjem jista' jkoll jintlaqtu minn kriżijiet il-prova ġifiri li bit-taxxa l-ispejjeż pubbliċi dejjem jafsu fuq iċ-ċittadin u jnaqrulu l-pensjonijiet, il-kura tas-saħħa fost l-oħrajn. Fir-rapport tal-ħames presidenti nsibu li l proċeduri biex jittieħdu proċeduri biex jitnaqsu l-izbilanċi ekonomiċi biex ikun hemm ukoll sistema waħda għal kompetitivita fiż-żona tal-Euro mingħajr ma tirfes fuq is-sovranità tal-istati membri. Bżonn ġifieri li nżommu mad-demokrazija fuq dan ġifri minn flok niddefendu il-tax havens qed nitolbu li konna politika fiskali komuni waħda biex verament nkunu nistgħu nġildu kontra l-iżbilanċi soċjali li ħafna pajjiżi jgħixu jafu x'inhuma. Surjar, grazzi. Din il-petizzjoni hemm bżonn tibqa' miftuħa. Dik l-opinjoni tiegħi. Għax hija waħda li t-diskuti proċess interessanti ħafna. Et naraw ċertu stati membri qed juru ċertu arroganza li ma jridux jitrattaw is-suġġett. Aħna dak fl-interess tagħna l nies ma jisofrux wara kollox meta jkun hemm xi kriżi, eh, meta jkun hemm eh, problemi ta' stabilità fiż-żona tal-Euro insaqsi l-Kummissjoni issa. Għaliex? Għaliex intom mhux qegħdin tarfu l-fatt li hemm ċertu stati membri li qegħdin isibu l-ħajja diffiċli, forsi għax ma jagħtux statistika tajba, Allura, kif se niġġieldu kontra il-tax havens? Kif se naħdmu iktar bisħieħ? Eh? Meta jkun hemm kriżi kbira kriżi li taffettwa il-persuni, il l-individwi. Eh, kif diġa, et ċertu stati membri qed juru li huma arroganti. Mm, Fil-Ġermanja, per eżempju, l-informazzjoni dettaljata fuq il-budget laqas bistina ta', d dijant il-parlament. U l-parlament ma jkunx jaf eżattament x'qed jiġri, eh, x'qed jiġri bil-finanzi tal-istat Jina naħseb li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuqa huwa dibattitu li għandna verament inżommu ħaj. Il-Parlament u l-Kummissjoni hawnhekk qed jaraw li hemm bżonn bidla u ma l-istati membri li ma jridux din il-bidla. Sitwazzjoni ftit stramba forsi il-komitat ikon għandu ċertu informazzjoni, aħna nejdu di petizzjoni għanda tibqa miftuħa. Forsi għat nieħdu snin tafux biex naslu fuqa, imma hija waħda li dan id-dibattitu tħalli ħaj. Meta l-affarijiet ikunu sejrin tajbin, ħadd ma jagħtikas, u mbagħad meta jinqalgħu il-problemi kulħadd jipprova jara kif se jsalva ġildu Iva jina fil-qosor, jina nistanejt li naqbel kompletament ma dakollu li għal Peter, għal darba qed naqblu jinu Peter. Bil-perspettiva tal-SND, din hija kwistjoni importanti ħafna u il-risposta tal-Kommissjoni torina li id-debattitu huwa wieħed jaħraq, ġifri bejn il-Parlament u l-Kunsill u f'dan l-isfond huwa importanti li petizzjoni tibqa' miftuħa għal darboħra bżonn li tiġi indirizzata fil-kumitat rilevanti pertinenti u nisperaw dejjem li l-Kunsill jiċċaqlaq xi ftit biex nimxu lejn politika li turi iktar solidarjetà fil-futur. Grazzi. Iva, grazzi ħafna. Mela, smajna mill-Kummissjoni anke mill-gruppi politiċi din il-petizzjoni nħalluha miftuħa u nitolbu l-informazzjoni bil-miktub min-naħa tal kummissjoni għax l-informazzjoni tal kummissjoni mhix bil-miktub issa. U nitolbu wkoll li jkun biex itja daqqatajn ukoll. Tajjeb ħafna. Naddu għal punt li jmiss issa punt numru 9. Għana prestazzjoni 6.45.17 ta' Mark Smith Belġan fuq il-kompetenza zlejali ta' fis-suq Belġjan l inbit u xorb alkoħoliku minħabba żieda ta' taxxa speċjali. Petizzjonant qiegħed Rasul Smet ħames minuti biex jippreżenta l-petizzjoni tiegħu Sur Smet. No? Sur Smets mhux jataw? No, no? pues um, daríamos la palabra. Mux jgħataw fil-fat, għalek. Nisimaw il-Kommissjoni, Colin O'Driscoll se jitkellem fuq għadin. Grazzi. Komplement tal-ġurnata tajba l-kulħat. Jiena sodisfat li qiegħed magħkom hawnhekk u anki biex nippreżentalkom ir-risposta tal-Kummissjoni l-impetazzjoni li titratta il-dazju, zida fuq id-dazju fuq is sisa tal-Belġju fuq dawn il-prodotti li kollha effett negattiv fuq eh, eh, dawk li ibijaw dan il-prodott, dan l-alkohol. Ġifri, qed twassal għal kompetittività żlejali. Ehm, Għax ovvjament fi stati membri il-dazju huwa inqas hemm liġi komuni dwar il-liġi tas-sisa imma ir-regoli eh, wkoll huma problematiċi. Qed nitkellmu fuq ċertu kategoriji direttiva ta' 2 u 84 direttiva ta' 2 u disajn meta nbeda il-suq waħdini ovvjament soġġetta għal regoli li għandhom proċeduri leġislattivi ġifri li l-stati membri jridu jivvutaw u jkunu unanimi fil-vot tagħhom biex ibidluha jew jemendawha. U il-liġi għafas ehm, titkellem fuq rati minimi armonizzati u mhux fuq ammonti iktar olja, ġifiri l-istati membri għandhom kull dritt jiddeċidu kemm tkun ir-rata tal-taxxa tas-sisa. Ovvjament dan matul is-snin eh, ġab ħafna situazzjoni diverġenti fuq dan is-suġġett Dwar l-armonizzazzjoni ta' dan kollu kif jitlob il-petizjonant, il-Komissjoni diġa fil-passat iżid eh, il-rati minimi għal rati iktar realistiċi. Ġifiri, għax meta nqablu ma' dawk li ġew deċiżi fil-1992 mħabba l-inflazzjoni dan kollu. Il-Komissjoni kienet eh, fl-2006 u koll introduċiet proposta. Kien hemm stati membri li kienu qablu dak iż-żmien imma ma kienieċ eh, unanima, kien hemm stati membri ma qablux u ma qablux mal-proposta tagħna. Il-Kummissjoni irtirat il-proposta fl-2015 li kienet hemmhekk qiegħda eh, għal xejn għax fil-frattemp ma kien insar saret l-ebda konverġenza mill-istati membri fuq ir-rati tat-taxxa tas-sisa. U din is-sitwazzjoni eh, ma nbidlitx minn dikinhar. Fuq il-kompetitività żlejali imħabba il-personal acquisition stati membri oħra. ċembru tal-2017 il kunsill talab il-Kommissjoni biex jagħmel riviżjoni ta' din il-sitwazzjoni ġifri il-beħ cross border biex nippruvaw nindirizzaw il-problemi tal-arranġamenti li għandna bħalissa qegħdin fis-seħħ. Nis kienu jgħidu li qegħdin jixtru l-alkohol għalihom imma mbagħad jibijawh. U dak iż-żmien aħna f'Ottubru tal-2018 għamilna studju fuq l-artikli 32 u 3 u 36 ta' direttiva 118 tal-2008 dwar dawn din il-merkanzija u l-moviment tagħha. Il-Kummissjoni il-ġdida hemm se tara x'konklużjonijiet ħarġu mill-istudju, x'deċiżjonijiet se tieħu, imma taf tajjeb jiġifieri x'inhuma il-problemi. Aħna ma nistgħux ngħidu sissa xi jista' joħroġ minn dan kollu x'proposti se jkun hemm. Għax bħalissa il-Kummissjoni għadha f'caretaker mode, għadha ma bdiċ tiffunzjona kif suppost. Iva, grazzi ħafna. Il-koordinaturi jixtiequ forsi jgħidu xi ħaġa? Iva, Is-Sur Peter Jar. Hawnhekk għandna suq intern, id-drittijiet tat-taxxa, ovvjament responsabilta dejjem l-istati membri jgħidu li hija tagħhom. Stati e, ma l membri ma jixtiqux li dan il-settur jiġi armonizzat, dejjem hemm id-diverġenzi u nafu li forsi t-taxxi jistaw xi darba jiġu armonizzati il-Kummissjoni qed taħdem bisieħ fuq dan. Naħseb nħalluha miftuħa l-petizzjoni, nalquha naħseb it-tnejn nistaw forsi nirraġunaw favuri o kontra, ħabbar sovranità l istati membri, imma nistaw ngħidu wkoll li l-Kummissjoni tixtieq tara aktar armonizzazzjoni. Forsi jena naddi eh, nistaqsi lill-President ngħidu lila tiddeċiedi Ara, inti jina naħseb iż-żewġ pożizzjonijiet jistgħu jkunu tajbin. Jekk inħalluha miftuħa, nkun nurdu nsaqsu kummissjoni għal iktar informazzjoni, Iva, grazzi, naqbel jiena wkoll hawnhekk każ tipiku meta għandek livelli minimi ta' taxxa u diverġenzi bejn l-istati. Ara, x'jiġri dejjem se jkun hemm setturi li jaraw li se jkollhom konsekwenzi negattivi. Jiena l-Kummissjoni r-risposta tagħha kienet serħet li moħħi fil-fatt hija pożittiva anki l-fatt li l-petizzjonant huwa involut fil-konsultazzjoni, anki fl-istudju, jiena naħseb li biżejjed U jekk jerġa' jkun sitwazzjoni bħala l-petizzjonant jista' jiftaħ petizzjoni oħra u jitlobna li ngħinuh. Imma fil-kuntest ta' din il-petizzjoni jiena naħseb li waslu e, għand il-policy makers fil-kummissjoni m'hemmx fejn iktar tasal. Nirkmanda li anki il-gvern federali u l-autoritajiet e, belġjani u koll għandhom e, jinżammu informati b'dan kollu. Grazzi. Mela. Mela la kulħadd qed jaqbal il-koordinaturi ħana l dan din il-petizzjoni puntax wieħed ta' Gregory Servet Franċis fuq it-taxxi fuq l-importazzjoni ta' roti elettriċi miċ-Ċina. Petizzjonant mhux hawn Għalek naddu l-kelma l komissjoni Is-Sur Harald Schmidt. Guten Tag. Grazzi. Din il-petizzjoni titratta miżuri ta' antidumping wara kollox dwar l-e-bikes li qed jiġu importati miċ-Ċina. Il-Kummissjoni għamlet l-istudji tagħha fuq dawn l-aspetti ta' dumping u nix insemmi xi punti l-ewwel net ngħidilkom x'għamlet il-Kummissjoni u ngħidilkom għaliex għamlet li għamlet. F'dan il-każ il-Kummissjoni għamlet il- għamlet il-counter railing anki pala risposta mill-industrija, l-importaturi, l-esportaturi, dawk li jużawhom li baks u industrija industrijali tada f'dan il settur li jikonċernom dan is-settur. mir riċerka tagħna dawn l-esportaturi ċiniżi jirċivu wkoll l-għajnuna finanzjarja u jikunu jistgħu jagħmlu d dumping Ibijawhom birħis. Bekk. Tajjeb, ġifiri, namlu dawn l-antidumping measures, il-miżuri ta' kontra eh, l-antidumping. Ovvjament prodotti ta' dan it-tip imorru kontra regoli mhux biss tal-Unjoni Ewropea ma anke tad-WTO. Fl-Unjoni Ewropea għandna kriterji l-istess e, ġusti għal kulħadd. Li dawn il-miżuri mill jidher mhux biss ġifieri e, inaqsu il-problemi għal konsumaturi imma anki fuq medda ktwal ta' żmien iġibu titjib per eżempju għall mobility nafu li huwa suq kbir ħafna nafu kemm hawn nies fl-Unjoni Ewropea jużaw ir-rota bħala mezz ta' trasport. Dan kelli xi ngħid Signora Curtin. Grazzi, grazzi ħafna, President, nirringrazzja l-Kommissjoni u Mill-esperienza mil tiegħi fil-Kumitat tal-Kommerċ eh, Internazzjonali ta' dan il-Parlament, nafu li dejjem isiru studju ta' impatt wara l-menti il u eh, qabel jintiġu introdott il-miżuri ehm, kontra l-antidumping kif smajna rappresentant tal-Kummissjoni l-istudju jisir ħafna fil-font minn qabel imma għal kull każ dejjem ikun hemm xi ħadd li jisofri konsegwenzi ħzina minn dawn il-miżuri u għalhekk biex inkunu iktar ġustina naħseb din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa naraw li nidħlu ftit iktar fil-fond, ġifiri skont kif ikunu qegħdin jiġu eh, jitħlu fis-seħ dawn il-miżuri il min ikunu qegħdin jolqtu. Il-Kummissjoni qed ikunu ċari li l-miżuri ta' antidumping huma proporzjonati huma ġusti u m'għandhomx jolqtu ħażin eh, il-konsumaturi ma dan xorta jiġri u għalhekk il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa jekk ikun hemm affarijiet ġodda minnaħa tal-petizzjonant, ikonna iċ-ċans li dejn terġa tiġi studjata din il-petizzjoni. Iva, eh, dan jista joħloq ftit problemi għax Jiena kont ġejt tal-konklużjoni wara li smajt il-Kommissjoni li nistaw nal-qu l-petizzjoni għax dawn il-miżuri qegħdin jaħdmu kif suppost. Il-petizzjoni għandha għanda tingħalaq. Mill-lider l-istatju Uniti l-affarijiet jimxu ħafna iktar malaj għax eh, dak li kollom bżonn biss ikun tweet minn il-President u l-affarijiet isiru iseħħu. Jina naħseb li il-petizzjoni għandha tinala u jekk ma jkunx jinħol jinħolqu petizzjonijiet oħra. Jien naħseb li għandha tinala għax sissa dak li kellu jsir sar. Jekk tgħid iva, nimxu. Jien naħseb li fl-interess eh, biex nżommu l-affarijiet jimxu tajjeb, jekk hemm miżuri ta' antidumping jiġifieri sar l-istudju, l-investigazzjoni saret. Imma miżuri ta' antidumping eh, jistaw jolqtu ħażin ċertu konsumaturi jew ċertu setturi fl-Ewropa. Jekk nalquha l-petizzjoni mela ngħid nirrikmanda li ngħidu l-petizzjonant li qed tingħala imma nħallu dom iċ-ċans li jiftħu petizzjoni oħra jekk is-sitwazzjoni tinbidel fl-opinjoni tagħhom. għax is-sitwazzjoni eh, tista' tinbidel. U nippruvaw dejjem naraw li l-importazzjoni biċ-Ċina l-affarijiet dejjem jimxu għall-aħjar. L-affarijiet ikunu iktar ġusti. Kem toġobni l-armonija meta taqblu bejnietkom, proset, mela, issa, jiena, meta kummissjoni bil-miktub għaltilna li l-possibilità li jkun hemm xi konsiderazzjoni provizorja nibdew minn sena mill-lativa reġinali fuq l-antidumping ma tix il-possibilità l petizzjonant biex jitlob reviżjoni provizorja. Huwa minnu illi din istaddet sena minn duġi applikat id-dumping u għed taħdem kemm jekk nalqwa kemm jekk inħalluha miftuħa, lek ejja eh, nħalluha miftuħa Imma żommu f'moħħna milli jekk jgħaddi sena u ma jkun hemm l-ebda petizzjoni oħra fi kumitat tal petizzjonijiet u tal-petizzjonant ma jkun talab xejn naħseb li nistgħu ngħidu li awtomatikament din il-proposta mbagħad tista' tingħalaq. U bekk inżommu wkoll armonija bejn kulħadd proset. Mela. Mikrofonu. Naddu għal punt 11 il-protezzjoni 0388 tal-2016 prezentata minn Serge Lequeta, nazzjonalità Franċiża fis-sem l-Unjoni Reġjonal Solidar de Breton, akkumpanjata mit il firma fuq dispożizzjoni tal-ħaddim agrikola. Din hija petizzjoni waħda. Għalhekk għandkom ħames minuti bejnietkom ħajitkellem persuna waħda minnkom biss jew ħajkun hemm iktar persuna waħda li ħad titkellem. Mela, żewġ minuti u nofs kull wieħed biex tippreżentaw il-petizzjoni ma biex tikkonkludu jkollkom jew żewġ minuti persuna waħda jew kellha minuta kull wieħed. Sewwel tibda inti sur l-akku. Fidejk, grazzi. Merci, Madame la Presidente. Nirringrazzjak, Signora President. Aħna kiku xtaqna nisimaw eh, biex kellu xiejt il-rapport tal-Kummissjoni Ewropea għax inna nistennow dan il-rapport ġifiri fuq il-protezzjoni tal-ħaddima wara li kienem l-intervent tal-gvern ta' Franza eh, fuq dan is-suġġett nixtiequ li l-Kummissjoni Ewropea titkellem qabilna fuq dan ir-rapport qabel imbagħad aħna nitkellmu wara. Ara, mela għaddi l-ewwel il-kelma lill-Kummissjoni, mbagħad nerġa' ntukom iż-żewġ minutu nofsilkom sewwa. Il-Kummissjoni kieġbok. Adelante. Thank you very much. Nirringrazzjak Mela, biex naġġornakom ftit minn mindu eh, l-aħħar intqajna f'April fuq din il-petizzjoni l-ewwel net, il-kwistjonijiet li qed isemmi l-petizzjonant qed nitkellmu fuq is-sigurtà tal-ħaddiema u anki il-prodotti li jistgħu iġibu problemi. L-ewwel net l-auditjar eh, fuq Franza dwar l-użu tal-pestiċidi li diskutejna l-aħħar darba dan ir-rapport issa ġi publikat qiegħed fil public domain ta' Digi Sante, l-website tagħha, u ġi hemm risposta wkoll tal-awtoritajiet ta' Franza wara li kellna eh, żewġ laqat eh, żewġ exchanges ma' Franza u aħna konna sodisfatti mir-risposti ta' Franza fuq l-affarijiet ġenerali tal-użu tal-pestiċidi aħna se nkomplu wkoll bil eh, biex naraw inkomplu eh, niċċekkjaw li l-implementazzjoni ssir issa fuq il-kwistjoni speċifika tal-petizzjoni sigur ta' dawn il-nis eh, li jaħdmu fl-agrikoltura f'Bretanja, aħna mill-aħħar diskussjoni kenna risposta mill-autoritajiet tax-xogħol fi Franza u kena niktbu lill-Ministeru fuq din ir-risposta tagħhom għax ma, ma kenniex l-informazzjoni kollha u domna ħafna eh, tliet xhur fil-fatt u fl-axħar mill-rappreżentanta permanenti eh, tlabna lila biex, biex forsi tejna u r-risposta ġiet f'Ottubru u mill dak li nistgħu naraw aħna hemm eh, biżejt informazzjoni biex inkunu nistgħu nagħlqu dan l-istudju. U dan niproponu li namluħ eh, nibatulkom bil-risposta bil-miktub biex mbagħad u wkoll il-ġabra fil-qosor tal-kwistjoni kollha. Ħana kalma u wkoll l-Kommissjoni minnaħa ta' l-impjegi Sir John William Avelin. Yes, thank you. <coughs> uh... Iva, grazzi, jiena. Fu um, health and safety li wkoll kellimna dwarhom fil-isfond tal-petizzjoni, aħna naqblu kompletament mal-kollega tas settur tas saħħa aħna mill-risposta tal-autoritajt franċiżi eh, skont il-liġi tal-Occupational Health and Safety għanna ir-rekwiziti minimi li ġew sodisfatti u l-istati membri dejjem jistaw ikollhom miżuri iktar stretti. Dejjem sta għall-istat membru jiddeċiedi Imma mill-informazzjoni rġevejna minn Franza, kif anki għal il-kollega tiegħi aħna um, sodisfatti. Grazzi, grazzi ħafna. Merci, Madame la Presidente. Grazzi, Signora President. Iġifiri, dak li qed naraw aħna issa li Franza biex tiddikjara l-affarijiet tirbaħ l-ewwel, imma biex tapplikom id-direttivi Ewropej hemm baħar jaqsam bej dak li tgħid u dak li tagħmel. Iġifieri dak li qed naraw sajlu jiġri f'dan l-aħħar xhur ħafna każijiet fil-tribunali differenti, anki tribunali amministrativi, u dan l-aħħar anki fil-Kunsil tal-Istat dwar ġifiri regoli tal-pestiċidi fi Franza anki ċifiri direttiva mill ministeru tal-Agrikultura. Aħna dak li qed nitolbu aħna l-petizzjonanti u għalli l-Kummissjoni Ewropea e- e- hemm bżonn li tagħmel rapport iktar eżatt. E, sissa da mamlitux dan kif kienet għamlet għall-ewwel darba dwar il-pestiċidi, sakemm ma tipproduġi dar rapport, il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. Il-petizjonant liħor, jek joġbok issa. Nirringrazzjak, Signora President. Biex inkompli fejn ħalla Serge Lukeo huwa ovvju li illum mill-ħadarba l-intqajna għanna iktar informazzjoni li ma kienux fidejna f'Marzu li għadda. Per eżempju, għanna ammont ta' barra minnaw ġifiri anki għal-qasam ta' eh, agrikolu li qed jolqot ħażin li n-nies jaħdmu f'dan is-settur ġifiri il pesticidi u patoloġija waħda il-Parkinson's. 2500 kas ta' kull sena ġdid li naraw f'dan ir-reġjun Dan huwa minħabba il-pestiċidi. Il Hemm mart neuroloġiku ieħor ċertu tipi ta' kanser li eh, mhux dejjem eh, jiġu eh, aċċettati bħala mart li minħabba x-xogħol fil-pestiċidi li jintużaw fl-agrikoltura. Et naraw zdidu il filmija et naraw li l-espozizjoni hija wkoll akbar għax anki jekk id-dożi naqsu il-numru ta' fej qed jimirħu fl-art agrikola huwa ikbar. Ġifiri qed naraw iktar nies li huma suġġetti għal dan il-periklu ma jistax ikun li dawn il-proċeduri jibqgħu kif huma għalina illum qed naraw vittmi u hemm bżonn mhux biss jiġu protetti imma jingħataw kumpens. Meta l-awtoritajiet Franċiżi ma jagħmlux xogħolhom biex jipproteġu in-nies il-popolazzjoni tagħhom, jiena naħseb li hemm bżonn li dawn in-nies minnu responsabbli wkoll jerfa' r-responsabbilta. Ġifiri, jekk Franza tipproduċi ċertu prodotti, jina eh, mill-dinja tal-agrikoltura ġej u nafu xiexet qed nitkellem. Jekk aħna ġejna hawnhekk eh, biex nejdu l-kom li irridu din kwistjoni tal-pestiċiġi tispiċċa għax palissa qegħdin f'sitwazzjoni li nistaw inqabluha jiġifieri fil-minimu tagħha mal-problemi tal-asbestos. Grazzi ħafna, gruppi parlamentari jixtiequ jitkellmu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 Gracias. Muchísimas gracias. Grazie ħafna. I think it's it's quite U hija situazzjoni ċara, m'hemmx dubju illi il-petizzjoni għandna nħallhom miftuħa. Dan huwa ovvju mill-istħarriġ li sar hija kwistjoni gravi, eh, problema. Forsi rridu nafsu fuq il-Kummissjoni biex jagħmlu iktar stħarriġ eh, effettiv għax eh, u iktar malajr għax eh, attualment jihdu żmien u dejjem għandna iktar riski mħabba dan id-dewmien. Aħna għandna dawn in-nies kollha u dimna illi għandhom bizat gravi u għandhom raġun u għandna nżommu miftuħa il-petizzjoni u għanna nafsu fuq il-Kummissjoni biex jamlu eh, japplikaw iktar urġenza. Grazie ħafna. Grazzi, mela biex tikkonkludi għandkom żewġ minuti li persuna waħda. Grazzi ħafna, Sinjura. Naħseb edna kollox issa. Qed naraw imma li l-Parlament Ewropew u Kummissjoni Ewropea bid-dokumenti tagħhom, direttivi u regolamenti, dejjem jaraw biex il-ħaddiema l-popolazzjoni tiġu protetti imma ix-xogħol tal-Parlament Ewropew għandu wkoll jara li l-affarijiet isiru u jibqgħu isiru li l-livell jibqa' hemmhekk. Imma fi Franza nafu li l-rati wkoll qed eh, jikkundannaw l-awtoritajiet Franċiżi li ma eh, ma, ma jizomux ma regoli għawnek għaw persuni tlieta li jafu xieġifiri għax sofrow minn min dawn il-problemi ta' saħħa. Għal imma x'kif xse jiġri eh, biex ikun impressjoni fuq il-gvern Franċiż biex verament xogħlu jagħmlu u anki il-direttivi eh, żommu magħhom. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Eh, Sekundi ftit biex nirribatti. Franza edha tgħid li hija lesta li tissepara il dak li tgħid u anki dak li tista' tafża fuq il-pestiċidi u prodotti fuq il-prodotti imma il-pestiċidi ovvjament għal ċertu kumpanniji <laughs> jaqbillhom eh, ibijawhom kooperativi kbar eh, li eh, u kumpanniji oħra li huwa fl-interess tagħhom li ibijawhom dawn il-prodotti li huma riskjużi. Imma dak li x'qed naraw hemm bżonn li ir-regoli jistipulaw alternattivi għall-użu tal-pestiċidi biex dan ma jintużawx fl-agrikoltura u sakemm dan ma jsirx sakemm ma natux alternattivi il-kwistjoni kollha tal-ammonti u ta' eh, l-użu tal-pestiċidi mhux se jonqos. Qed nitkellmu fuq saħħa tagħna, dik ta' tfal tagħna, ta' tfal ta' tfal tagħna. Il-kwistjoni tal-pestiċidi għalina verament hija ġlieda li rridu nirbħu agrikoltura differenti hija possibbli jekk aħna il-mezzi jingħatawna fidejna. Grazzi. Grazzi ħafna lill petizzjonanti u wara li smajna lill kummissjoni u li rappreżentanti tal-gruppi parlamentari ħanżommu din il-petizzjoni miftuħa. Ħanibtolbu għal darboħra lill awtoritajiet Franċiżi nibatulhom nota biex infakruhom ukoll fuq l-ittra li konna batnijom qabel permezz tal-rappresentazzjoni permanenti biex jikċaraw il-mistoqsijiet tagħna jituna l kjarifiki li neħtieġu. Aħna ħanidu l-om jibbetun informazzjoni l-Komitat Peti u li jkun informazzjoni dettaljati Minn ġdubi il komitat Envi u d-dimdaw tal-bita petizjonanti għedin jaħdmu ħafna da suġġett u talbu Kummissjoni Ewropea wkoll biex iżżommna informata b'dak li jiġri għaliex fl mill-aħħar hawnhekk hawn fin-nofs is-saħħa tal-bniedem tal-alkoll grazzi ħafna petizzjonanti tal-li ġew hawnhekk illum fostna u ngħaddu għal punt 12 issa. Petizzjoni numru 60 2017 minn ċittadina Ġermaniża eh, akkumpanjata b'żewġ firem fuq in-non għasta forzar ta' Autorità Ġermaniża regolament 1069 tal-2009 fir-relazzjoni ta' installazzjoni eh, tal-biogas fi xrabi xħal li mhix konformi. Hawnhekk m'għandniex il petizzjonanza għalhekk ngħaddu l-kelma l-issur rappreżentant tal-Kummissjoni minn DG Sante, is-sur Fassel. Thank you very much, Madam Chair. Good afternoon. Si, grazie, Signora President. Eh, Nsellem. Er, Il-petizzjoni ti riguarda l-installazzjoni ta' impjant ta' biogas f'Svabish Hall u l-Komissjoni taħseb illi l-approvazzjoni saret biksur tar regolament 1969 tal-2009. Fl-2017 barra minn din il-petizzjoni kellna anki il-menti simili u fatti simili u l-eżami li għamilna fuq din il- dan il-ment u l-Komissjoni eh, t-investiga meta jkun hemm kazi ta' eh, nuqqas ta' ksur ta' nuqqas ta' implementazzjoni ta' liġi eh, Ewropea. Pero fil-fat kienet barra mill-kompetenza tal-Kummissjoni biex tiħu azzjoni u biex tagħmel evalwazzjoni ta' kull każ individuali għax bekk titħol fil- fil-fat li nkunu għedin nindaħlu fil-affarijiet tal-Istat membru. Wara il-kas tal-Komitat tal-Petizzjonijiet fil 2009 il komissjoni batet itra fil-Germania, l-Germania, fl-Ulju, u tlabna l-autoritajiet ċentrali tal-Germania biex jitun aktar informazzjoni fuq l-azzjoni possibli u sfortunatament sissa għadhom ma tawnix risposta. Aħna għadna li meta jkun hemm każi sistematiċi namlu stħarriċ iktar profond. Però fid-database tagħna attualment hemm iktar minn 6000 impjanti ta' biogas approvati bil-regolament fil-Germania u bla dubju jekk ikunem kas każ ta' żbalji jew nuqqasijiet fil-implementazzjoni eh, eh, wasal għal frustrazzjoni tal-petizjonanti mm, imma nifmu illi dawn il kazi singolari aħjari jinteressaw l-autoritajiet lokali tal-lender jew tal-Germania nazjonali, aħna nsen komplu nibqaw nimmonitoraw l-applikazzjoni tar regoli fl-Unjoni Ewropea kollha u dawn inkludu anki ġermania U neħdu azzjoni kull fejn nifmu illi hemm ksur sistematiku tal-implementazzjoni. Naħseb li dan huwa kull ma nistanajt u ċertament eh, fidejn il-petizzjonijiet illi issa jippruvaw jaraw jekk hemmx modi differenti biex jirsolvu l-problemi tagħhom. Grazie ħafna. Grazzi, għaw xaħat li xie jiskallem minn naħat gruppi parlamentari. Signora Mestri, eħe, ma tanċem xie tejt fil-verita. Meta inti għandek rapport tekniku illi xie staw nejdu, għahna ma nix informazzjoni biżejjed biex nejdu x'qed jiġri jekk għandux raġun petizzjonant. Nasab l-unika ħaġa li nista' nagħmlu huwa nistennew sabiex taslilna l-informazzjoni x'minudux niżdu azzjoni la bħala kumitat u laqas bħala persuni responsabbli. Għalhekk onestament naħseb hemm bżonn nikkoordinaw daqsxejn l-affarijiet u nistennew anki t-tweġibiet tal-awtoritajiet lokali Ġermaniżi f'dan il-każ qabel nieħdu azzjoni. Grazzi Grazie ħafna. la proposta de la presidenza ma. Mela, issa nipproponu illi din il-petizzjoni nħalwa miftuħa nibatu wittra l autoritajiet nazzjonali kompetenti sabiex jibatulna tweġibiet tagħhom għax kif qalet il-Viċi Rappresentant ta' Kummissjoni wkoll ma nix tweġibiet mill-autoritet nazzjonali għad ġifir minn barra dan, ma tantx għanna possibilta li nieħdu deċiżjoni la li nalqu u laqqas li namlu xi ħaġa oħra għalhekk nibgħatu it-trella awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jiġbuna. Nħallu petizzjoni miftuħa fi frattemp. Grazzi. Il-punt 13 issa petizzjoni 2416 ta' Berdattu Rubetti Taljan fuq L-oġġezzjoni tiegħu kostruzzjoni ta' impjant ta' detalizzazzjoni biex jipprovdi l-gżira ta' elba bi provvista ta' ilma indipendenti Mux jataw nek għalhekk nibatu il-kelma l-sur Joannis Kavadas mill-DGMV. Thank you, Madam Chairman. Grazie, President. Signori, għal-Rosnari Tajjeb. Grazzi tal-opportunità eh, li nitkellem. Il-petizjonant qed jgħid illi il-bini tal-impjant ta' desalinizzazzjoni fuq il-gżira ta' Elba se joħloq problemi tal-ambjent, ambientali. Aħna analizzajna il-petizzjoni u għabbażi ta' dak qed jiġi preżentat fil-petizzjoni aħna rajna fid-direttivi ta' natura u tal-ilma u tal-impatt ambientali. Fil-direttivi fuq in-natura ħna rajna jekk il-żona tal-impjant jiex f'żona protetta mill-nature, mhuwiex fil-fatt fuq id-direttiva tal-ilma għax hemm spekulazzjoni li l-bini tal-impjant jista' jkollu mpat fuq l-ilma, aħna sidrajna l-artiklu 4.7. Imma jidrilna meta rajna l-impjanti kollha fl-Italja aħna ma rajniex illi eh, l-autorità italjani ah, għamlu oġezzjoni jekk l-impjanti huma l-bot mill-kosta jista' jkun hemm situazzjoni fejn il-brajn tal-ilma tista' tindbat tista' tiġi skarikata fl-baħar u aħna f'dan il-każ ninsistu li tbiddel l-impjant. Però aħna ma marċevejna l-ebda segnalazzjoni. Umbat l-aħħar punt fuq l-evalwazzjoni tal-impatt ambientali aħna fimna li l-impjanti ta' desalinizzazzjoni ma mumiex fil- eh, fil li mumiex obbligati fuqhom li jsir analiżi eh, tal-impatt fuq l-ambjent għammenu kemm ma jkunx hemm din il- eh, din il- eh, din, din dan il-bżon minnaħa tal-liġi Taljana. Eh, aħna għal daqstant wasanna fil-konklużjoni li mill-informazzjoni li għanna fidejna l-aħjar ħaġa il petizjonant l-ewwel jiprova jirsolvi l-kas tiegħu mal-autorità italjani u jfittex iktar informazzjoni fuq dawn l-impjanti ta' desalinazzjoni u jiprova jsib soluzzjoni fuq livell lokali u jekk eh, il-problema jibqa allura jista eh, jerġa' jiġi lejn fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Proset, grazzi ħafna. Xaħat mill-gruppi parlamentari? Thank you. Uh... Grazzi. A bażi tal-petizzjoni l-informazzjoni li għanna fidejna Et eh, eh, naraw li m'hemmx liġi Ewropea fuq dan il-pont. Forsi hija responsabilità tal petizjonanti li ma, ma, ma, ma prezentax informazzjoni importanti hawnhekk. Minna l-oħra però għanna dettalji lokali speċifiċi prezentazzjoni fattuali illi ma nistawx ma nistawx nidħlu iktar fil-font fuqa u allora niproponi li, na, li tinala il-petizzjoni. ħadd ieħor, Sjura Mestrejfa, sempliċement biex ngħid li pożizzjoni tagħna hija li setax m'għandniex informazzjoni fuq l-impatt ambjentali Naħseb li hemm bżonn illi qabel ma nagħlqu l-petizzjoni niċċaraw daqsxejn sitwazzjoni. Jiġifieri sinja Mestri inti qed titlob illi nagħlqu l-petizzjoni le le le le anzi, bil-kontra li qed ngħidu li jekk il-Kummissjoni qed tissuġġerixxi l-petizzjonant biex jagħti l-informazzjoni u id-dokumentazzjoni eh, li jħoss li huwa importanti u relevanti u biex juri li kien hemm xi impatt negattiv Eh, fiż-żona meta tittella din l-installazzjoni naħseb li għal inqas nagħtu il possibilità li tingħata l-informazzjoni. Naraw x'inhiju jekk ma naraw x'inhu nivalti nagħlquha, ma naħseb li qabel ma nagħlqu għandna nagħtu il-possibilità biex għal inqas jipprovdi l-informazzjoni jew jagħti informazzjoni addizzjonali mela ħanejdlek x'għamlu. Ejja nħalwa miftuħa ma npoġġu data ta' skadenza li xi petizzjoni ma weġibx il-Kummissjoni u li tolbu għal darboħra talla biex jagħti dokumentazzjoni ġdida ntuħ ċans ta' xarejn. Xarejn minn mindu jirċievi l-ittra l ħarbatulu aħna. Inkella tingħalaq il-petizzjoni fis-sessjoni ta' koordinaturi. Tajjeb hekk? Sewwal, mela. Naħdu issa għal punt 14. L-aħħar punt fil-fatt fuq l-aġenda tal-lum 76-2019 ta' Manuela Giacomini Taljana fissem il-Animal Welfare Foundation fuq il-platforms u l-PMSG Pregnant Mare Serum Gonadotropin. Nartu merħba f'din il-Kumitat il-Petizzjonant għandha 5 minuti, Sinjura biex tippreżenta la petizzjoni tiegħek kumbat wara li issimgħu l-Kummissjoni tal gruppi Parlamentari inti jkollok żewġ minuti biex tikkonkludi. Mela, għalissa ħames minuti jekk jogħġbok, Sinjura eh, Sinjura Gortner, jekk jogħġbok. Thank you very much. Grazzi tal-li tajtni l-opportunità nitkellem u dimkom naħdem għal din il-Animal Welfare Foundation u studijajt il-blood farms fl-Uragwaj u l argentina mill-2015. U f'dawn il-blood farms jihdu id-dem minnant dawn il-pregnant mers biex jihdu dan l-ormoni GST biex iżidu e, e, il-produzzjoni e, tagħhom. The remote control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 Eh, ta' dwib illi mumiex imdorrijin b'dan il-manipolazzjoni il waslu anki għal anemija u jihdu iktar minn żewġ litri ta' dem għaf eh, f'kull ġimma. Wara illi e, wara li dan jiġri il-dwib ineħulhom il, il, il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 l-investigazzjonijiet mill-sena li għaddiet u rew il-situazzjoni ma tjibiċ f'dawn is-snin u aħna diversi raġuni ma nħossux li huwa possibbli li titjib is-sitwazzjoni. L-ewwel net hemm ħafna blood farms u set um ħafna flus biex e, biex jemmansawhom e, biex ikunu jistgħu jieħdu d-demm minn ma jużaw l-vjolenza Barra menek eh, kif inija situazzjoni dawn il-dwip jistaw jiġu prenjati darbtej fi sena eh, U situazzjoni diffiċli għax huma fil-fatt eh, jiexu fil-foresti. Se norikom issa video biex nuri s-situazzjoni attuali. The import of PMSG. E, l-importazzjoni tal-PMSG mill-Amerika għanna nwaqfuha imħabba li qed jikser il-leġislazzjoni Ewropea fuq il-byproducts u meta wieħed iqis trattamenti krudili e, u memx supervizjoni veterinarja tal-żwiemel kif ukoll memx supervizjoni tal-farms e, minnaħa tal-awtoritajiet din il proibizjoni tkun tista' tirrispetta l-artikolu 10 tal-GATS ta' wto illi il-partijiet jistgħu jadottaw eh, miżuri biex jipproteġu l-morali pubblika u anki il-ħajja u s-saħħa tal-annimali. Fl-2009 eh, l-Unjoni Ewropea kella projbizzjoni fuq eh, eh il-prodotti tal-bahar, fuq l-istess, għabbażi tal-istess artikolu nishtiq nitlob il-Parlament biex jagħmel eh, proibizjoni simili għal dawn il ormoni mill-Sud Amerika meta wieħed is li eh, hemm iktar minn żewġ miljuni ċittadini iffirmaw petizzjoni eh, li esprimu dawn it-ħassib pubbliku u li hemm ksur tal-leġislazzjoni barra mill-fat li hemm alternativi mediċi għal PMSG diġà disponibli fuq iswi Ewropej. Grazzi ħafna lil petizzjonanta Min ixtieq jitkellem il-gruppi politiċi. Le, le, le, le, anzi skużani, kummissjoni, kummissjoni. Mela, il kommissjoni is-Sur Stanislaw Rajċef. Thank you, Madam Chair. Good. Grazzi, President. Warra s-sinar tajb. E, eh, Il-Kommissjoni taf u hija konxa u u hija mħasba fuq dan it-trattament krudili eh, fil-Amerika t-isfel. U il-Kommissjoni korrispondiet eh, biex tiġbet informazzjoni anki mal-petizjonant, però nixtieq infakkar illi l-standards tal-benessri animali imposti mill-Unjoni Ewropea fuq l-imsieħba kommerċali għandhom jirrispettaw ir-regoli WTO kif qalet anki l-petizjonanti. Però l-iskambi attualment eh, huma parti mill-miżuri sanitarji u fitosanitarji. <clears throat> U dak li għandu xaqsam mal-ksur tal-leġizlazzjoni ċitata unek nishtiq najti li leġizlazzjoni uh, fuq il-welfare tal animali tapplika biss fuq il territori tal-Europa u ma nistawx nimponu il-kondizjonijiet tagħna fuq pajjiżi terzi. U il-kommerċ għandu jirrispetta regoli tal WTO. il kommerċ il-Komissjoni mandiċ intenzjoni tamel proibizjoni fuq pmsg pero hija tistenna illi l-pajjiżi il Amerikani għandhom jiżguraw li kunem implementazzjoni suffiċenti tal-standards globali u, uh, eh, l kommissjoni edha taħdem flimkien mal-organizzazzjoni globali s saħħa tal-annimali biex timplementa eh, dawn l-standards. Grazzi, membri presenti, ehm, prezenti, ixtiju jitkelmu, grazzi ħafna u grazzi u koll l-petizjonanti u anki għal persuni numeruzi li fermaw il-petizjoni. Ma diffiċ li l-għed ma jkunx ma meta għed ħares dan il-video eh, fuq it-trattament tal animali eh, tal dwip eh, fil Argentina u l-Uruguay Jena għandi mistoqsija lejn il-Kommissjoni fil-fatt. Aħna reċentament konkludejna il-ftajim kommerċali EU e Mercosur li tkopri żewġ pajjiżi Uruguay u Argentina. U u dan it-trattament fih ukoll kapitlu fuq l-standards fitosanitarji u ta' veterinari u naħseb illi tkun ħaġa komprensibli jekk il-popolazzjoni Ewropea hija mħasba eh, li f'kuntest li aħna rridu nagħmlu iktar kommerċ ma' dawn il-pajjiżi. aħna għandna eh, ninsistu fuq il-problemi tal-benestri tal-annimali f'dan il-kapitlu dana ħat ma semmih, pero eh, tkun ħaġa interessanti nkunu nafu jekk fuqat il-negozjati eh, dan il-sujġet ġiex il eh, trattat u jekk ma ġiex it-trattat għala le nixtieq nistaqsi. U bħala komitat tal petizjoniet naħseb li tkun ħaġa tajba li nibatu din il- Eh, din il-petizjoni mill-Komitat Inta eh, biex jinvestigaw una huma eh, anki fuq il-kwistjonijiet ta' kummerċ mal-pajjiżi Latinamerikani u tkun opportunità biex niddiskutu l-azzjoni potenzjali minnaħa tal-Komitat Inta fuq l-importazzjoni. U nafu li l projbizjonijiet oħrajn fuq il-prodotti uh, tal-bahar eh, ħafna zmin, e kella bżonn anki ta' kampanja twila miex ħaġa li ssir minn malada. U għaċar li eh, situazzjoni eh, kommerċali ma dawn il-pajzi edha stir dejjem iktar intensiva u għadora tkun ħaġa xirqa illi nipruvaw nersqu fuq dan il-punt. Qabel ma nagħdi kelma l deputati forsi ndur fuq il-Kommissjoni Ewropea biex iwieġbu għal mistoqsija tal-Sinjura fuq il-Mercosur u jekk inxem vigilanza u supervizjoni. Reasonable. Hija ħaġa reġonevoli naqbel ma' Sinjura. Grazzi il-Komissjoni tal-li tajtni l mikrofonu din erġajt, anki grazzi għal-mistoqsija. Aħna u koll għanna bżon nikkonsultaw DigiTrade pero niħu l-opportunità biex infakkarkom illi għall-standards tal-welfare animali aħna mannix bazi legali nimponuhom bħala kondizzjonijiet ta' importazzjoni. Il-negozjati huma proċess eh, reċiproku u l-parti l-oħra għanda u kol taqbel li aħna sensaħu il-standards tal-welfare Ah, welfare tal-animali għabem ma nkunu nistaw nifirmaw ftejjimiet bħal daw. Signora Evi. Molto Presidente, jo. Grazie presidente, jena u kol xtaqt najċa ħagġa biex nesprimi grazie għal ehm, nis li firmaw din il-petizjoni tal-li għajmu eh, suġġetti li huwa verament orribli, memx kell moħra biex t-deskrivi. Aħna rajna illi eh, emeluf ta' eh, ta' dwip li qed jiġu obbligati jisofru eh, din il-krudeltà eh, sempliċement biex tejn illi iżid il-fertilità tal-annimali fl-Ewropa. U dawn huma blood farms li fejn jagħmlu abort lil dawn id-dwib u u għat li għaw bat għaw medicini sintetiċi li jistaw jevitaw dan il-krudelta ħafna u dana bekk kun nistaw anki nevitaw il-profitti ta' miljoni li għedin jamlu l-multinazjonali. Eh, però kif qed il komissjoni ma nistgħu nagħmlu xejn eh, eh, l standards minnaħa l-oħra tal-oċean. Però mhuwiex veru, dawn huma standards li nistgħu nużaw u nistgħu nimponu meta nagħmlu l ftejm kommerċali. <clears throat> F'dawn il- eh, għanna bżon ta' l-informazzjoni li tiġi minnant eh, il-veterinari. Eh, ma nistawx assolutament naċċettaw li nittorturaw debba għal ħajjita kollha u sempliċement biex inżidu l-produzzjoni għal eh, għal bejjem oħrajn li mbagħad jiġu eh, maqtula għall-ikel tagħna. Aħna tlabna ħafna drabi l kummissjoni Ewropea biex tipprova eh, daħħal projbizzjoni għal dawn l-affarijiet ta' PMSG mejsud eh, mill-Amerika tisfel. Ktib tanki lill-Kummissarju eh, Kajtis, Kommissjoni dejjem għaltinna le. Allura jana ninaqat mal-talba tal-petizjonant biex il-Parlament f'dan il-kas jiprova eh, jagħmel din il-projbizzjoni biex jitlob li kunem li projbixxu din informazzjoni fl-Europa din l-importazzjoni fl-Europa. Allora jina nitlob li l-petizzjoni tibqa' miftuħa illi nibatuha l intergrupp għal-benestri tal-annimali u najtu koll li jena naqbel ma kollega Kirton Darling hija ħaġa importanti li anki l-Kumitat inta eh, tkun tiġi informata fuq din il-kwistjoni u li għajdunna eh, jipprovaw jinvestigaw fuq dawn ir-rapporti kommerċali man Amerika u anki eh, fuq il-ftejim Merkosur u nitlob l koordinaturi tal-Kumitat Inta illi jipproponu jom mistoqsija orali jew eh, tħarriċ eh, biex il-Parlament ikun jista jesprimi ruħu eh, a favur ta' uh, proibizjoni Ewropew. U aħna għanna l-obbligu morali namlu dan. Grazzi ħafna tixtieq tiġi tkellem, le tajjeb wis, mela. Niftaħ il-kelma issa biex nagħlqu dan il-punt li petizzjonant ta' żewġ minuti. I would like to thank Nishtiq nirringrazzja lil membri tal-Parlament kollha ta' dawk li appoġġjaw din il-petizzjoni aħna konna f'kontatt mal-Kummissjoni Ewropej fuq din il-kwistjoni l-2016 imma l kummissjoni dejjem rispondiet illi eh, għal-mistoqsijiet għall-ittri tagħna, però risposti kienu inkompleti u mhux sodisfaċenti Eh, tlabna l-Komissjoni biex titlob lefsa biex toħroġ opinjoni xjentifika fuq kwestjonijiet ta', eh, ta, ta benessri, pero eh, il-Komissjoni għalet li dana mhux mandat tal-EFSA. Però fil-fat l-EFSA għandha panel fuq il- fuq il-benestri tal-annimal li tagħti parir fuq aspetti kollha tal-mart u tal-welfare tal-annimali, per eżempju fil 2007 l-Kummissjoni talbet l ensa titlob, uh, titlob uh, opinjoni xjentifika fuq il- uh, fuq il-kaċċa tal-foki. U dana wassal għal proċess twil li fl-2009 wasal għal proibizjoni tal-prodotti eh, tal-foki u, bħala rizultat ta' dan il-Kanada għatma għamlet eh, oġġezzjoni. Eh, eh, u dana dejjem għabbażi tal artiklu 10 tal-GATT fil-fat il-proibizjoni għan neċessari biex tipproteġġi anki il-morali publika. Il-Komissjoni u kol tajt illi l-standards uh, se kopru anki il-krudeltà lejn il dwip uh, għal-produzzjoni tal-PMSG u għawnek eh, il- eh, demmu u ix qed estrat tal-raġunijiet ċentifiċi ma kommerċali. U Eh, eh, l-audits tal-FAO u koll eh, se jiġu konsiderati ehm, dawn il-blood farms. Hemm anki kompanija fl-Uragwaj illi jisima Simtex li tesporti fil-Franċa, fil-Franza, anki jek miex reġistrata fil-fat fil Franza. aħna Eh, involvejna l-autoritajiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk Franċiżi. Grazzi ħafna tal-li ġejt illum fostna Sinjura Petizzjonanta issa. L-ewwel qabel xejn, proposta tal-Presidenza jgħid nħallu din il-petizzjoni miftuħa. Nitolbu lill kummissjoni DG Trade fuq il-ftehim kummerċjali mal-Mercosur ġifiri eżattament qed jiġi nnegozjat fuq l-aspett ta' saħħa animali u l-aspett fitosanitarju. Mbagħad nagħmlu petizzjoni l-Kumitat Inta qed isegwi wkoll il-ftehim ta' Mercosur sabiex huma wkoll min-naħa tagħhom jibatulna l-informazzjoni fuq il kummerċjali kollu kemm hu fuq dan is-suġġett. Tiret ħaġa proponi huwa La Kommissjoni Ewropea tikkonferma l-politika kummerċjali tal-Unjoni dejjem tirrispetti r-regoli tal-WTO u li tkun hemm il-kontrolli u ċertifikazzjonijiet ukoll fil-pajjiż terz u l-regoli jridu jiġu wkoll rispettati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas Sanità tal-Annimali, nitlob opinjoni lill WTO u l-Organizzazzjoni fuq is-Saħħa tal-Annimali Dinjija fuq dan is-suġġett konkret għaliex il-Kummissjoni kellha wkoll laqgħat mal-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi t-oriġini. U tajb nkunu nafu wkoll il-Kummissjoni fit-tuġiba tagħha llum Għatilna bosta drabi pajjiżi ta' oriġini jridu wkoll jirrispettaw ir-regoli Ewropea kif ukoll l-Organizzazzjoni Dinija tas Saħħa tal-Annimali u WTO għalhekk nitolbu għall-opinjoni ta' dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet fuq din is-sitwazzjoni u narfuhom ukoll bil-fatt li jeżistu petizzjonijiet minn bosta petizzjonanti wkoll illi qegħdin jitolbu li d-tema tiġi indirizzata. U għalhekk aħna nitolbu daw l-erba affarijiet lill-Kummissjoni Ewropea lill-Kumitati tagħna u lil daw iż-żewġ organizzazzjonijiet dinjin grazzi ħafna il-petizzjoni tibqa' miftuħa u bekk wasalna. Sinjur Efi, jekk jogħġbok. Nixtieq inżid xi ħaġa. Nistgħu nibbatu anki lill intergrupp Animal Fair Welfare din il-petizzjoni. Iva. Problema. Problema ta' xejn, da żgur, da żgur Mela, illum eh, dal-Kumitat tal-Petizzjonijiet l-estejna l-agenda tagħna għadha nibdew l-ewwel bil-koordinaturi mbagħad bil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Tal-Petizzjonijiet. Il-serata tajba.